koll fil-ħin tas-soltu. Nistgħu naddu għal rapport li jmiss it-trasposizzjoni implementazzjoni funzjar ta' direttiva 2025 ke dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern u eh, direttiva 2006-114 ke dwar ir-reklamar għar-riqi. Ir-rapporter eh, hija s-Sinjura Babra Vajler għandha erba' minuti. Sur President, Kommissarju, Eżis kollegi. Qabel ma nibda nitkellem fuq ir rapporti għaj nixti nerġanaj ngħid għal li jiena naħseb li deċiżjoni tagħna fuq eh, dawn ir-rapporti tal-inizjattiva mhix korretta Għanna dawn il-prezentazzjoni minna rebda diskussjoni, minna rebda kontroversja xejn, ma sebx li eh, dan huwa l-mod kif għandhom isiru l-affarijiet, nittama li wara l-elezzjoni tinbidlu l-proċedura. Iza xorta nixtieq eh, nikollega xi nirringrazzja xi kollegi li mumiex edin hawnhekk għedimt eh, tajjeb ma' kollegi hawnhekk zin il-kamra li jenuni Eh, fil-ħilma tiegħi u nirringrazzja l-rappreżentanti tal-Kommissjoni u anke tal-Kumitat għax bisata id diskussjonijiet li kellna tal lint ħafna. Il-Kumitat tas-Suq Intern u l-Ħarsin tal-Konsumatur qiegħed dar rapport fuq eh, l-aġenda kmini ħafna għax lejn l-aħħar tal-2007 kellu jkun hemm trasposizzjoni ta' dawn id-direttivi. Dan u direttivi importanti ħafna dak li ċaqsam l-armonizzazzjoni ta' so. Imma xi stati membri ma lestewx it-trasposizzjoni ta' dawn id-direttivi. Parti mir raġuni hija minħabba l-fatt li dawn huma direttivi komplikati ħafna. Imma huwa interessanti li naraw li tliet stati membri li ma lestewx eh, di trasposizzjoni huma stati fondaturi tal-Unjoni Europea u allura mumiex eh, ġodda l din l-affari u ma nistawx najdu li mumiex mitħla tal-liġi eh, tal-Unjoni Ewropea. Tlieta ma għamlux il-trasposizjoni, moħrajn li għamlu trasposizjoni parzjali biss u xi stati membri stati membri jistaw eh, jispiċċaw qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq din il-ħaġa. Ġifieri hemm ċertu nuqqasijiet fil-trasposizzjoni tad-direttiva. Smajna dan fis li kellna, smajna wkoll li r-Renju u l-Awstrija mxew tajjeb ħafna fl-implementazzjoni ta' direttivi eh, u eh, u Rewin Pen dan il-proċess u kienu kreattivi ħafna. Is-suq intern l tiegħu huwa li jkun taġġi tal-istati membri u l ta' dawn id-direttivi u li jiffaċilita l-kummerċ transkonfinali ħares il-konsumaturi li jkun hemm regoli ta' min jorbot fuqhom u li iddaħħal u issaħħaħ iċ-ċertezza legali. Punt importanti għall-MPs kelli nħarsu il-konsumaturi minn prattika għarriqa dimix ħaġa li tolqot biss il-konsumaturi imma anke l smis u il-kommerċanti. Fil-ġejjini, Sinjura Kommissarju, forsi ta' min wieħed iħares lejn Eh, il-fatt li naqdu dawn iż-żewġ direttivi għax ħafna SMEs qegħdin iħabtu wiċċhom mal-istess problemi bħal konsumaturi fis-suq intern. Eh, per eżempju, eh, rajna każijiet ta' pratika kummerċjali għarriqa hemm il-direttori għarriqa fl-Unjoni Ewropea, anke xi lotteriji li ma jkunux lotteriji xejn. Allura nirringrazzja lill kummissjoni talli għamlet eh, ċertu azzjoni fil- qasam tal-linji tal-ajru u anke dak għandu xaqsam ma' ringtones tal-ċellulari. Għanna zomu l-listi u koll ta' fejn nizlu dawk li ma jimxux sew biex ikun hemm pratika deterrenti. Nixtieq ngħid li eh, trasposizjoni tajba ta' direttivi teħtieġ kooperazzjoni bejn l-Istati membri, membri tal-Parlament Ewropew u anke fl-ispirtu ta' trattat tal-Lisbon li għam semmi hawnhekk nixtieq. Namel sejħalli lil parlamentari nazzjonali eh, nofrulhom aktar ehm, skop ta' kontroll fl-attività li nagħmlu. Kummissarju Vasilu. Grazzi l-ewwel l rapporter l sinjura Weiler għal dan ir-rapport li ovvjament aħna ħanifluh bir-reqa dak li hemm fih. Ma nixtieq nirringrazzja wkoll għall kummenti li għamlet dwar din il-proċedura. Il-Kummissjoni taqbel bisħieħ li issa huwa importanti li l-Istati membri jagħmlu traspożizzjoni tajba tal-kunċetti li hemm f'din id-direttiva tal-prattika kummerċjali żleali u l-autoritajiet nazzjonali diraw li traspożizzjoni issir fl-Istati membri kollha. Eh, mill-Lussemburgu u Spanja li waqgħu lura fit-trasposizzjoni u aħna tal dal-każijiet u dim qorti Ewropea tal-Ġustizzja f'Ġunju li għadda. Il-kooperazzjoni jekk imseħħa tal-Kummissjoni tal-Trasposizzjoni għandha lan li tara li trasposizzjoni ma ssir żbaljata, ma xorta baqa' xi problemi farżer ta' pajjiżi minħabba li ma tantx iridu li jimxu mal-armonizzazzjoni sħiħa għal dawn il-każijiet, il-Kummissjoni mhix qed taħsibha biex tibda l-proċeduri ta' ksur. Ir-rapport isemmi ħtieġa li nħarsu mhux biss il-konsumaturi imma wkoll l-SMEs kontra prattika eh, li mhix ġusta u li hija qarriqa. Il-Kummissjoni tfakkar lill parlament Ewropew li eh, direttiva eh, sħiħa armonizzata fuq il-prattika kummerċali zleħali minna nifissa kienet tiġa proposta ambizjuża u ma kien ixtirnex li kieku għamilnija għal negozju ta' bejn eh, il-kummerċanti li tkun B2B. Ftit li xejn ukoll kien hemm appoġġ biex l-ambitu ta' direttiva ikopri il-prattika kommerċjali zlejali B2B. Issa dwar il-prattika aggressiva li ġiet regolata l-ewwel darba fuq livell tal-Unjoni Ewropea bis saħħa tad direttiva tal-UCP, rajna li din il-prattika kważi dejjem jinħolqu fir-relazzjonijiet ta' bejn in-negozji u l-konsumaturi. Il- B2B huma koperti mill-direttiva dwar reklamar għarriqi. Eh, e. U għallura jiġu regolati biss minn din id-direttiva. Issa dwar l-inforzar tal-leġislazzjoni tal-konsumaturi aħna ser inkomplu nikkoordinaw l-azzjonijiet ta' nforzaw bil-netwerk tal-kooperazzjoni tal-konsumaturi. Aħna u koll rajna li Il-Parlament Ewropew qed jappoġġa eh, l-sweeps bħala għodda ta' infurzar. Aħna wkoll ippjanajna sweep oħra għal aktar tard din is-sena. U wara talba tal-Parlament Ewropew, aħna bi pjaċir ngħidu li il-verżjoni li jmiss tal-scoreboard tal-konsumaturi ser ikolla fija u koll data li ġbarna mill-isfif temilna sissa. Fl-aħħar net kif jinsemma fir-rapport irtiġa l-kampanji tal-informazzjoni biex nemmu kuxjenza fost il-konsumaturi dwar ġetijiet tagħhom nixtiequ narfu lill-istati eh, lill-membri hawnhekk dwar il-website li għanna fejn emmek em, lista ta' informazzjoni dwar eh, pratika ħażina. Għanna blacklist emmek li xie unizguraw Eh, din il-kamra li aħna ser inkomplu naħdmu fil-qriba l-istati membri biex niżguraw li ikun hemm infurzar kif suppost dwar il-prattiċi kommerċali zlejali u reklamar arriqi. Il-database eh, fuq il-miżuri ta' trasposizjoni u il-kazistika ser tiġi stabilita din is-sena u din ser tkun għodda siwja ħafna hawnhekk. Thank you. Este relatório será também votado amanhã. E- Grazie ħafna. Għalli votaw fuq dan il-rapport għada. Il-Sinjura Weiler eh, semmiet il-mod ta' kif nimxu li f'dan il-proċess din kienet deċiżjoni li ttieħdet mill-konferenza tal-presidenzi. U l-kapijiet tal-gruppi ġew konsultati u tafu din kienet id-deċiżjoni li ttieħdet. Naddu issa rapport li jmiss Messur Guerrero CFP u l-approċ tal-ekosistema għall-manager tas-sajt għandek erba' minuti. Grazzi ħafna.